Naqleb għall-Ingliż tajt il-President u morru għal-punt li misfuq l-aġenda tagħna. Ir-rapport mis-Sinjura Höbne ftejim intersezzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet. U l-ewwel kellim se jkun se tkun ir-rapporter, ġifier Sinjura Onorevoli Höbne. Għadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President u nixtieq nibda billi ngħid illi skont il-liġi 140 tar-regru ta' proċedura l-President tal-Parlament Ewropew jista' jiffirma ftehim interistituzzjonali wara analisi min-naħa tal-Kumitat responsabbli għall affarijiet istituzzjonali tal-Parlament u wara l-approvazzjoni mill-Parlament. Walek huwa unur għalija rakkomanda lill-Parlament l-approvazzjoni tal-ftehim il-ġdid interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet u l-firma mill-President il-ftejim attwali eh, mur lura għall-2003 u ġi konkluż qabel eh, tkabbir tal-2004 tal-Unjoni Ewropea meta konna l-Unjoni ta' 15 stat membru u anki qabel itħul fis seħħ ta' Trattat tal Lisbona. Il-Parlament ripetutament għamel appell biex ikun hemm rinegozjar tal-ftehim tal-2003 fid-dawl tal-ambjent leġislattiv ġdid minħabba it-Trattat tal Lisbona biex nikkonsolidaw l-aħjar prassi u biex il-ftejim jiġi aġġornat skont il-ftejim modern tal-agenda ta' eh, liġijiet ta ħjar u għalhekk fl-2015 il-Komissjoni ta' Juncker tatna ħabar tajba u proponiet eh, ftejim ġdid interistituzzjonali ġifir Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea il-Komitat fuq l affajt Istituzzjonali provda wkoll il-pożizzjoni eh, tiegħu f'dan il-Parlament Ewropew fuq ir-reviżjoni tal-ftehim tal-2003 f'April tal-2015. Umbagħad il-Konferenza tal-Presidenzi adottat il-proposta li l-Sur Gifer Ħofxa jkun negozjat kap illi jmexxi negozjati mal-Komitat fuq l-Affarijiet Legali kif ukoll il-Komitat fuq l-Affarijiet Kostituzzjonali u jagħmel rapport ukoll il-Konferenza tal-Presidenti Umbat f'Diċembru tal-2015 kien hemm il-press conference u kien hemm riżoluzzjoni fuq il-konklużjoni tal-ftehim fuq it-tfassil eh, ta' aħjar tal-liġijiet u se jiġi votat għada. U dan għandu espressjoni ġenerali ta' prezzament tan negozjati u jitlob ukoll għall-identifikazzjoni tal-impatt tal-ftehim il-ġdid fil-qafas eh, qafas, eh, ftehim qafas u f'temi oħra istituzzjonali minħabba l-istruttura stess ta' dawn l-arranġamenti identifika u kol sensila ta' kwistjoniet li għandhom bżonn segwitu fuq livell tekniku jew politiku u jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-ftehim fejn hemm ukoll mandat tal-afko biex tara kemm l-emendi jew l-interpretazzjoni tal-reglu ta' proċedura huma neċessarji għall-implementazzjoni tal-ftehim. Permetuli insemmi nsemmi xi ftit elementi li huma ta' importanza partikolari l-Parlament Ewropew għal dak li huwa l-kontenut tal-ftehim il-ġdid. Dan huwa fuq bosta snin, ġifiri programmazzjoni u fejn il-Kommissjoni se tagħti segwitu li l-inizjattiva tal-Parlament u tal-bit u tagħti ġustifikazzjoni u konsultazzjonijiet fuq dak li jista' jkun ritirar ta' proposti leġislattivi. Dan huma kollha strumenti għatfassi tfassil aħjar tal-liġijiet biex ikonna eh, proċesta ta' tejta deċiżjoni iktar trasparenti dan huwa wkoll din ukoll kwistjoni ta' valutazzjoni tal-impatt li hemm bżonn ikun wieħed sħiħu bilanċat u jikkonsidra wkoll l-ispejjeż tal-nuqqas tal-leġiżlazzjoni l-indipendenza u l-obiettività tal-bord tal-skrutinju u kollha kwistjoni ta' rilevanza għalina Il-valutazzjoni tal-impatt ma jitxieħu l-post tal-deċiżjoni politiku, però dan dina wkoll kwistjoni importanti. Anki l-kwistjoni ta' gold plating hija kwistjoni importanti fil-kontest biex nevitaw li jkun hemm regolamentazzjoni żejda u piżijiet eċċessivi għal ċittadini amministrazzjonijiet intrapriżi speċjalment l-SMEs. U għalhekk għal dawk li huma l-atti ta' implementazzjoni l-atti delegati aħna mxejna l-qoddim ma l-Parlament jistenna llum li jkun hemm ftehim bejn it tlet istituzzjonijiet fuq kriterji adattati għal konformità tal-atti u allinjament ta' latti għal qafas ta' trattat ta' Lisbona nikonkludi najdilkom illi billi eżaminajt il-kontenut tal ftejjim internazzjonali, il-Komitat Afko identifika numru ta' kwistjonijiet li għandhom bżonn segwitu u dawn il-kwistjoniet se jkunu suġġett ta' analiżi ulterjuri bħala rapport ta' inizjattiva konġunta bozzat mill-Komitat fuq l-Affarijiet Kostituzzjonali kif ukoll il-Komitat fuq l-Affarijiet Legali. Għandna nittamaw illi l-ftehim internazzjonali l-ġdid fuq il-twassil aħjar tal-ġdid ikun strument importanti biex jiżviluppa rapport iktar miftuħ u trasparenti bejn l-istituzzjonijiet biex hekk inkunu nistgħu noħorġu b'tfassil aħjar tal-liġijiet fl-interess ta' ċittadini Ewropej. And now it's a pleasure to give the... Iba pjaċira li hija issa ngħaddi l-kelma eh, l Onorevoli Ministru Ennis Plashert li kienet il-kollega tagħna xi ftit snin ilu. Jekk joġbok il-Ministru Ennis Plashart Iva ekku, grazzi ħafna, Signor President, jina kontenta ħafna li ġajġejt l-ura unnek sul Viċi President. Signora Viċi President, eżis kollegi, dan huwa battitu fejn aħna pal-sonijiet intqajna u rejna li aħna determinati biex nsaħu l-kooperazzjoni ta' bejnietna u jiena kuntenta illi ngħidu li dan huwa pass importanti l qudiem fir-relazzjonijiet tagħna interistituzzjonali aħna b'dan il-ftehim ġdid għandna regoli silsila ta' regoli ġodda biex inkunu nistgħu ntejbu l-ħajja ta' ċittadini tant l-intrapriżi tagħna misnaqt nirrepeti l-kontenut tal-ftehim ma permettu li nsemmi xi żewġ punti li juru tal-fatt. L-ewwel net se jkollna diskussjoni konġunta fuq il-prioritajiet leġislattivi tagħna se naslu dawk illi skont it-tretti sezzjonijiet suppost ikunu fil-qoċċata tal-aġenda tagħna fil-snin ġejjin u meta l-Unjoni Ewropea uh, forsi jarawna bħala frammentata u importanti li nuru laqda u waslu messaġġ ta' għan komun, komuni u nitrattaw l-sfidi kbar li għanna fl-imkien. U dimna, issa fuq il- valutazzjonijiet tal-impatt għana naqblu il-jem bżonn li dawn ikunu għabbażi ta' deċiżjonijiet msejsin fuq it-tarif u għalek eh, wara kollox dan huwa proċess mhux teknokratiku imma politiku aħna bħala kolleġislaturi għandna responsabilta u dmir l ċittadini tagħna biex niżguraw li meta niddeċidu eh, konna l-informazzjoni rilevanti dimna u aħna nikkonsidraw ukoll din l-informazzjoni. Issa, enfasizzajna ħafna ġustament fuq il-fatt illi naraw nataw, natu attenzjoni partikolari l-SMI stana wara kollox huma li joħolqu l-impjiegi fl-Ewropa u aħna ma rridux reglamentazzjoni eċċessiva u piżiet eċċessivi u għalhekk il-programm tal-Kummissjoni huwa eh, ukoll imsejjes fuq dan il-ftehim u għalhekk l-aġenda ma nridux narawha bħala l-fatt li naqsu l-standards għal ħarsin pjuttost Eh, nabżon nirriflettu iktar qabel ma noħolġu b'leġislazzjoni u nkunu kritiċi għal regolamentazzjoni li teżisti. Issa dan l-Animal Bedin Survey li ħarġu kol minn dan il-Parlament issa eh, daħal fil-ftejim u sejjajna biex nifokaw fuq dan il-metodu. Iġifiri, plattaforma komuni għad diskussjoni kif nistaw nizguraw illi konna leġislazzjoni illi tkun tajba għall-iskop imma minar pisijiet eċċessivi minar bżon fuq iċ-ċittadina amministrazzjoni tal-intraprizi. Għana qbinna u koll il-intejbu trasparenza tal-ħidma tagħna lejn iċ-ċittadini u għalek għawnek nishtiq nenfasizza illi se jkonna database konġunta fuq is-situazzjoni attwali ta' files leġislativi da forsi taħsbu li hija kwestjoni teknika xot minnhom forsi jaħsbu hekk imma punt importanti għax nies għandhom bżonn jifmu kif naħdmu u għalhekk għandna bżonn komunikazzjoni attiva konġunta din hija meħtieġa. U importanti wkoll il-Parlament u Kunsill qablu fuq bosta punti fejn aħna bħala kolleġislaturi nistaw nsaħħu l-kooperazzjoni ta' bejnietna pereżempju li ikonna proċess effiċenti waqt li salvagwardaw il-kwalità tal-leġislazzjoni u il rispett reċiproku u l-prerogativi istituzzjonali rispettivi u però naħdmu flimkien fi stadju bikri biex hekk nifmu aħjar il-perspettivi ta' tliet istruzzjonijiet u għalhekk nifaċilitaw in-negozjati nittamaw. U dan il-kuntest jiena nixtieq ngħid kemm apprezzajt l-approċċ kostruttiv tal-Parlament kif ukoll tal-Kummissjoni meta eh, bdejna nipprovaw ikonna iktar eh, miżuri biex hekk iktar fiduċa. Signora President, jiena fiduċjuża dan il-ftejim se kontribwixxi biex niżguraw illi jkun hemm qafas u ambjent propizzju għal negozjati biex hekk inkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet kostruttivi għal problemi komuni tagħna u iva. Aħna kollha konxi tal-fatt li l-ftejim huwa riżultat ta' kompromess u mhux li kwestjonijiet kollha ġew solvuti għas sodisfazzjon sħiħ ta' kull istituzzjoni, kien hemm xi ftit punti illi Eh, xiftit eh, kienu għadma ibsa għax kena bil-fors nsibu bilanċ, imma nemmen illi dan il-pakket eh, huwa uh, bilanċat u il-Kunsill dan il-ftehim u fil-15 ta' Marzu il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali se jadottaħ formalment imbagħad jidu naġlu morru għall-implementazzjoni nagħtu bottatura u hekk namlu differenza fejn aħna natu riżultati għal ċita ċittadini tagħna. Il-Presidenza għandha stand polċiet l-implementazzjoni u s-segwitu fil-qoċata tal-prioritajiet tal-Kunsill u anke l-ġimgħa d-dieħla se nibdew niddeċidu kif il-Kunsill se jorganizza ruħu u l-ħidma tiegħu eh, għal dak li huwa wkoll il-MFF kif ukoll il-prioritajiet fuq bosta snin. Aħna qegħdin biss fil-bidu ta' diskussjoni tagħna fil-Kunsill fuq l-implementazzjoni, imma il-Presidenza mod partikolari trid tara kif il-Konsil jitratta il votazzjonijiet tal-impatt u kif nista' mexxi qudiem il-pakket ta' regolamentazzjoni ġenerali presentat mill-Kummissjoni Ewropea u iva il-Presidenza u kol għandha l-intenzjoni li tpoġġi trasparenza fuq l-aġenda. Nala, Signora President, nixtieq nenfasizza illi il-Presidenza tal-Kunsill ukoll se jaħdmu se jkomplu jaħdmu kooperazzjoni miqrib ħafna mal-Parlament kif ukoll mal-Kummissjoni biex hekk niżguraw li jkun hemm applikazzjoni effettiva u implementazzjoni effettiva ta' dan il-ftim tant importanti. Grazzi ħafna. Issa snaddi il-kelma lill-Kummissarju Timmermans. Eh, grazzi ħafna, Signora President meta wasalna l-ftejim f'Deċembru, jina kont beħantejn, frankament, kont kontent illi kellna ftejim illi ovvjament imexxina il-qoddim, mhux ħażin, imma personalment xtaqt illi nara ftim iktar ambizzjuż u bosta oqsma, imma kif tafu eh, bżonn nkunu realisti u ovvjament kien impossibbli forsi nikkonvinċu eh, lin-nies illi nimxu iktar qoddim, imma deċidejna li aħjar dan il-ftehim minn dak li kellna qabel. U għalhekk jiena ottimist permezz dan l-ftehim, ma għaliex huwa importanti l-ftehim għax kena bżonn naraw il-politika kollha kemm ċiklu għandna kellna bżonn rivedu da kollu li namlu meta aħna noħorġu b'leġizlazzjoni, ġifieri meta tliet is-sunniet huma voluti. U l-istituzzjonijiet eh, l-oħra ma ridux, ma kienux kontenti bl-status quo u kellna bżonn intejbuh. U għalhekk li nsemmi xiftit ftit punti u nirrepeti mill-tret perspettive differenti tagħna ħadd ma kien sodisfatt mija fil-mija ovvjament imma nenfasizza xuħut minn riżultati illi huma sostanzjali u mimlin b'sinifikat fuq l-atti delegati t-implementazzjoni l-approċ propost supposti faċilita diskussjoni futuri bejn il-kolleġislaturi u jizblokka l-istaċnar li jem fuq ċerti files individuali. Il-Komissjoni se tipprovdi iktar trasparenzi bil permett l-partit kollha interessati li jraw it-test tal-atti delegati u tal-atti tal-implementazzjoni qabel jiġu adottati fuq il-programmazzjoni ta' fuq bosta snin il ftejim interistituzzjonali eh, jitlob kooperazzjoni fost l istituzjonijiet għal dawk li mal-prioritajiet tal-programmazzjoni ta' kull sena u kuvu wasta snin u identifika fazi leġislattivi għal proċedura leġislattiva. Issa fuq irregularity fitness kull qatt ġdid se jfassal kif leġislazzjoni tiġi monitorata u valutata fil-futur biex jekk nkunu nistgħu nivverifika jekk kollox xogħol qed jaħdem kif suppost u għalhekk dan il-programm ta' fitness ta' saħħa eh, se jkollu rwol biex jissemplifika leġislazzjoni u jinnaqqas eh, pisijiet regolamentat ta' regolamentazzjoni minar bżon u anke għal dak li huma l-għanijiet soċjali. Waħda mill-bisat tagħna bil-bidu tal-eżerċizzju kien illi naqsu l-burokrazija però naqsu kol l-standards mhux qed qegħdin nagħmlu aħna tinżommu għal qed intejbu l-standards tagħna imma tinnaqsu l-burokrazija. Issa fuq it-trasparenza. ċerti każijiet meta naħdmu mod konċunt biex ikonna pjattaformi komuni għall-IT għall-atti delegati u iktar tard forsi għal deċiżjoni għal proposti koleġislattivi jkunu miftuħin għas skutinju pubbliku. U l huwa importanti li wieħed jiftakar illi dan il-ftehim qapas bejn il-Parlament u l-Kummissjoni kompli japplika bisħieħ u l-Kummissjoni baqgħet impenjata bħala bażi ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna. Naseb illi dan huwa riżultat bilanċat anki jekk ovvjament ma stajtx inkun sodisfatt 100% imma bilanċa l-istazzjoniet u nittama il-Parlament ikun jista' Eh, jaqbel għax wara kollox huwa tajjeb għal pubbliku u għal kummerċ u nixtieq nirringrazzja lis sinjura Hebna għal rapport eċċellenti tagħha għandna messaġġ politiku b'saħħtu mill tliet sonijiet illi jieħdu il-tfassil aħjar tal-liġijiet u il-benessri l-ġid eh, taċ ċittadini u tal-intraprizi eh, tagħna fuq regolamentazzjoni mhux bżonjuża. Walek għanna appoċ għal reglamentazzjoni aħjar bħala mezz kif nistaw noħorġu riżultati b'mod iktar sinifikattiv. Jekk il-Parlament tab japprova u għalhekk il-Kummissjoni jibda mal-ewwel biex jibda mod eh, effettiv biex hekk nkunu nistgħu noħorġu eh, u eh, natu rizultati konkreta ċittadin intraprizi tagħna mod partikolari l-Kummissjoni tkun tista' u koll um, tuża dak setat ta' tartat eh, tal-Lisbona biex hekk inkunu nistgħu ukoll noħolġu bir-reġistru tal-atti delegati xi ħaġa li l-Parlament jixtieq. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi ħafna, jina nishtiq l-għonet najt prosit li Komissarju Timmermans eh, għal din inizjattiva eh, minnaħat tal-Komissjoni nixtieq ukoll ngħid grazzi u prosit lis sinjura Herbna għal dan ir-rapport eċċellenti u kien diffiċli iraslu għal dan il-kompromess imma wasalna. U lek nixtieq ukoll ngħid eh, prosit lil Marcus Peter il-kollega tiegħi għal xuwa wkoll impenjat ħafna għax iddefenda ħafna l-SMEs f'dan il-qafas u ftejjeb interistituzzjonali u aħna maħniex sodisfatti 100% imma se jkun hemm ukoll it-tieni rapport biex hekk inkunu nista' niċċaraw l-affarijiet fuq l-SMEs biex hekk tassew jiġu eh, diffiżi ferm aħjar permezz ta' dan il-ftejjem għandna ħafna minn dawn il-stennijiet u eh, ambizzjonijiet tal-PPE għandna pjuttost sodisfatti imma għandna bżonn inkomplu b'leġislazzjoni tkun aħna ta' kalità li tnaqqas il-piżijiet amministrativi tal-intrapriżi speċjalment tal-SMEs għal dak li huwa analisi ta' sussidjarità biex hekk inkunu nistgħu nilħolġu leġislazzjoni fejn m'hemmx leġislazzjoni fejn hija nieqsa u għalhekk wara li smajt is-Sinjur eh, Sur Timmermans għandna bżonn illi l-Parlament u koll jkun eh, inkluż f'kull negozjat fl-aħħar stqarrija tal-Kunsill eh, aħna diġà qar li din leġislazzjoni hija importanti biex neħu liġijiet bla bżonn u biex intejbu l-kompetitività u tkabir ekonomiku tal-intrapriżi tagħna tant importanti tal għal-Parlament tagħna biex inkunu nistgħu naħdmu f'kundizzjonijiet ugwali mal-istituzzjonijiet l-oħra. Grazzi ħafna. President, let me begin by making President, nixtieq ngħid x'inhija l-pożizzjoni ċara tal-Grupp Soċjalista matul dan in-negozjati. Ovvjament aħna rridu sistema li tkun aħjar u li għal-leġislaturi tajjeb li jkunu jafu eżattament x'qed jagħmlu u x'riperkussjonijiet jistgħu jkollhom ċertu deċiżjoni li jiru din hija ħaġa ovvja essenzjali. Imma dejjem edna li dan kollu jrid ikun eh, valutar ehm, komplut, ma rridux biss li naqsu l-ispejjeż għall-SMEs anki jekk dan huwa punt tant importanti, ma rridu naraw x'inhuma l-ispejjes u l piżijiet li għandhom oħrajn. Per eżempju, kem tiswa jiswa il-fat fuq il-konsumatur fuq il-saħħa pubblika għal-fat li ma jkunniex leġizlazzjoni għal-budget għall-ambjent anki l-mod tal linijiet ta' politika tal-kompetizzjoni, dawn l-affarijiet kollha rridu nikkonsidruhom. L-impact assessment rrid ikun sħiħ, rrid ikun hemm analiżi tal-cost benefit. Hemm bżonn ukoll inżommu demajnejna li qegħdin nitkellmu fuq liġijiet fuq il livell tal-Unjoni Ewropea. U meta nagħmlu l-affarijiet sow, meta jkonna regoli komuni għas-suq komuni tagħna inkunu qegħdin nistostitwixxi nistostitwixxu 28 mod ta' liġijiet, ċifri nkunu qegħdin nissimplifikaw innaqsu l-burokrazija għal dinja tal-kummerċjali. Il-proċeduri tal-impact eh, assessment ovvjament titkun waħda li tagħti il-pariri m'hemmx dritt tal-vito f'proċedura bħal di bħala rappreżentanti li niġu eletti irid ikonna aħna ngħidu kif naħsbuha fl-aħħar. Immaġinaw kiku kienem uh, impact assessment fil-ġurnata ta' nisa, immaġinaw jekk ikunem salarji l-istess għall-irġilu nisa dan eh, se jkun iġib il-problemi għal-budgets. Eh, aħna uh, xorta konna se niddeċidu b'dan il-mod peress il-grupp tijaj għalek, għara li tajt dan l-eżempju, sen komplu nappoġġjaw trasparenza, l-impact assessments, aħna rridu napprovaw dan kollu u kol naħdmu biex dan il-ftejm tant importanti kompliġi implementat. Grazzi ħafna. Signora McIntyre. Grazzi, Signora President. Jina dan il-ftejm nil-qaw u pass fi direzzjoni tajba imma bħal kommissarju kont kieku nixtieq li kien iktar ambizzjuż. Niformaw l-Unjoni Ewropea għandu jkun proċess dejjemi u ma jistax jispiċċa b'din lajja jej jekk innaqsu il-burokrazija, l-pis amministrattiv speċjalment għal-kumpanniji żgħar hija xi ħaġa essenzjali mħabba l-kompetittività fl-ekonomija dinija. Aħna il-grupp tiegħi għall jgħid kena tliet priorità il-SME Competitiveness Test, il-targets tal biex naqsu l-pis u l-indipendenza u kol tal-bord ta' skrutinju ta' regolamenti. Fuq dan l-ħar punt, il-rapport tagħna jgħid li dan il-bord huwa verament xi ħaġa tajba bħala l-ewwel pass biex naslu għal l-indipendenza li tant nixtiequ. Fuq l-ewwel żewġ fatta ħafna li l-IIA ukoll jirrifletti l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Frar, speċjalment il-mira biex innaqsu il-burokrazija. il burokrazija dan kien parti essenzjali tan negozjati tal-Prim Ministru tija li simplifikaw ir-regoli, naraw li għandna miri biex innaqsu l-burokrazija dan iservi tajjeb għall-Unjoni Ewropea kollha u hekk qal l-affarijiet iridu jmorru għal aħjar għall-Ewropa kollha mhux għar-Renju Unit. Hekk kien qal. Għalhekk f'dan hemm l-impact assessments, il-ċertu review clauses, u anki il-simplifikazzjoni tar-regol. Jiena sodisfatta ħafna li qed nara l-impenn li jkun hemm dan is-survey ta' l-annual burden biex nisimplifikaw regolamenti biex ma jkunx hemm regolamenti żejda u naraw li l-liġi Ewropea tmur qudiem. Jiena nemmen li l-Renju Unit għandu postu fejn unjoni Ewropea riformata dan il-ftejim huwa passijor fid-direzzjoni tajba f'dan il-vjaġġ li għandna il-vjaġġ li qed nagħmlu biex nirriformaw. Issa emmis, signora, pakka santun duwa. Grazie ħafna. Eh, mela, signora Hobner, eh, uritna eh, dak li kella tajdinna fuq dan il-rapport li se nevataw għada u għalek dak li għal-ftim internazjonali u għalek leġislazzjoni miex illi ħaġa faċli. Imma naraw li 28 sat membru iktar u iktar issir diffiċli noħorġu bil-liġi anke dak li war prinċipju ta' proporzjonalità, ta', ta subsidjarità u għalhekk hemm bżonn il-liġijiet ikunu ta' kwalità u ma jkunx impossibbli li wieħed jifimhom u japplikom. U għalhekk dan il-ftehim għandu bżonn ikun wieħed konkret eh, nifmu il-normi li huma il-liġijiet nimuma, kollaborazzjoni aħjar bejn it-tliet istruzzjonijiet kif ukoll l-applikata l-applikabilità tal-leġislazzjoni li aħna se nivataw fuqa, kif ukoll il-spes involuti u għalhekk għandhom bżonnu wkoll jikkonsidraw l-SMEs għax dejjem ishom ninsowhom f'ħafna mill-liġijiet u l-politiki tal-Unjoni Ewropea mhux faċli li nagħmlu leġislazzjoni għax l-istituzzjonijiet ovvjament għandhom u koll eh, kullħat iġbet ħabel tiegħu u lek ħafna meċ Ewropej qed jaraw kif aħna isna edin l galassja għalina, imma jemson li najdu li dan il-parlament jħoss il-bżon il u kollabra kemm jista' jkun din il-parteċipazzjoni u il għandna bżonn ikun għall-fiduċja ta' ċittadini tagħna permezz dan il-ftehim. U permezz tiegħu aħna nistgħu nelbu l-ostakli għax negozjajna eh, biex nkunu nistgħu noħolġu leġislazzjoni aħjar. U dan il-kuntest nistaw najdu dan huwa eh, riżultat mhux ħażin, kommissarju Timmermans, għal dik li hija l-applikazzjoni implementazzjoni tal-leġazzjoni biex inkunu nistgħu inneħħu ir-rekwiżiti, l-kriterji burokratiċi biex hekk ikun hemm iktar flessibilità niġġieldu kontra regolamentazzjoni mhux mhux l-istess ħaġa għandna bżonn ikolna regolamentazzjoni tajba, mhux inqas jew inqas, imma tajjeb. U għalhekk però nistaw najdu li kienem u koll il-pressjoni ta' dawk ovvjament li tinsistu għax huma jagħmlu part ma' polizmu Ewropew għax jaħsbu ma jarawx li aħna wasalna l ftim li wieħed realistiku, pragmatiku u bil-fatt illi hekk ikonna l-qafas legali qawwi u solidu kemm jista' jkunu aħna se nappoġġaw għada dan ir-rapport. Grazzi. Mr. Chrysogonos. Is-Sur Chrysogonos. Illum qegħdin niddiskutu dan il-ftehim li sar bejn il-Kunsill, Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Peress li nixtiequ naraw li il mota kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u jisiru regolamenti bejn l-istituzzjonijiet isir b'mod aħjar, eh, nistgħu nifrankaw ukoll il-flus. Wara negozjati twal fl-aħħar għandna proposta il-kontenut tagħha huwa pożittiv. Huwa importanti li qegħdin nisħu fuq affarijiet ta' natura finanzjarja u mhux soċjali. Qed naraw li dak li jinteressa lil ħaddiema isna qed intuħ il-ġemp. Għalhekk il-vuċi tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess ta' teħid ta' regolamenti eh, u, u u x-jiet jissemma hemm problemi kbar bil-futur tal-istituzzjoni u hemm bżonn l-mod kif naħsbuha. U mux naraw xnu ma l-interessi tal-minoranza, irridu naraw xirid trit il-maġġoranza, mux il-minoranza. Ejja naraw xiridu ċittadini, ċittadini umma jiddeċidu minn se jkun eh, għal min jivvotaw. Id-demokrazija rridu nkomplu nsaħħuha anki kapitu tal-burokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President il-klim li konna regoli aħjar sur Timmermans, min jista' jgħid li aħna irridu naddu regoli inqas tajbin imma għaw ideoloġija unek li hija moħbija li in mux li ikonna regoli aħjar imma li innaqsu sur regoli il-ħin kollu dejjem inħampqu l-istess, speċjalment fuq in-naħa tal-lemin ta' dan il-meċik. Dejjem nitkellmu fuq il-pis amministrattiv. Imma il-pis tal-Europa mux huwa e, qed nitkellmu il-refuġjati minnu qiegħed e, qed nitkellmu fuq il-problemi tal-demokratija li mandom xaqsmu xej mal-pis amministrativ, ġifri wara l-ideologija li naqsu regoli u wara r-rida li naraw li aħna l-swiq jiġu miftuħa u ħilsa hemm bżonn naħsbu fuq l-Ewropa li rridu u l-Ewropa li għandha regoli l-Ewropa li jiena niddefendi ġifieri l-kwalità tal-arja, tal-ilma, li nirrispettaw is-saħħa pubblika, mhux il burokratija biex inħallsu il-funzjoner li joqogħdu ehm, jaraw xej jgħaddu bħala regoli affarijiet ta' kafka. Grazzi, Adinolfi. Dan il-ftejim huwa il-frott ta' kompromess mill-inqas u aħna Rxtajna nitolbu għal-iktar il-proċedura li rajna li saret mbagħad dokumenta kompromiss ma kienieċ fl-aħjar waħda. Aħna l-movement tal-5 Stelle stlabna pereżempju li jkun hemm iktar trasparenza dwar it-triologi, mhux biżejjed li nkunu nafu mi xi deċis wara, il-ċittadini er-, rridu jkunu jafu min innegozjaw mi u kif innegozjaw per eżempju l-istrumenti speċifiċi dawk elettroniċa, pubbliċità mill-ikbar u anki trasparenza għal dawk l-atti delegati u ta' implementazzjoni. Em, affarijiet dwar dawn l-atti mhumiex ċara raw per eżempju bil-kas tal-Volkswagen L-istituzzjoni wkoll tal-atti delegati ma nistawx nifmu għaliex dan għandu e, jinbidlu fl-2017. Aħna ridna wkoll reġistru la trasparenza ta' bil-fors u vinkolanti għall-istituzzjoni Ewropej. Dawn huma l-affarijiet kollha fl-interess ta' ċittadini bil-mikrofonu, Sinjura. Irrit ngħid li dan ir-rapport lili verament sorprendini m'hemm xejn konkret eh, u li eh, vagi induru naqdu fix-xejn induru mal-lowża. Din il-punt ta' trasparenza kważi tħadd meta qrajtu jien. Imma qed naraw li l-lobby min qed jagħmel il-lobby qed jirbaħ. Dan kollu li li jirrabjani meta nara li d direttiva kem set um din l-Franċiżi il-leġislazzjoni tal-Europa mhux qiegħda ma' servizz tal popli u tan-nies imma biss biex isservi ċerti dogmi u xi eh, kumpaniji multinazzjonali tajjeb li l-Europa tagħmel liġijiet aħjar. Dan isir biss jekk ma tagħmilx liġijiet. U tajjeb li l-istati jikoperaw bejnietom il-libertà tal-popli huwa l-uniku prinċipju li jott fis-sovranità tal-popli. Grazzi. Grazzi, Signora President, Sur Vice President. Sinjura Ministru, dan il ftajim huwa l-ewwel wieħed mill-2003 huwa f'waqtu. Meta nitkellmu fuq leġiżlazzjoni din għandha tfisser il-rieda politika biex ikun hemm regolamenti f'ċertu setturi b'mod effettiv u dan ma jsir kif u leħaq. Dan għandu jsir bil-ħsieb il-proċess tal-politika u kif smajna mid-dibattitu l-lum rridu nevitaw li ma jkunx hemm wis jew ftit regolamenti. U għalek meta tkun qed tiġi formulata il-liġi tkun hemm konsultazzjoni ma l-atturi kollha dawk kollha involuti u mhux dawk li għandhom l-akbar eh, possibilità ta' lobbying. Hemm ċertu atturi li huma iżgħar imma għandhom ukoll l-interessi tagħhom bħal SMEs pereżempju. eżempju kull tip ta' teħita um, liġijiet irrid ikollu wkoll impatt legali. Għalhekk hemm bżonn tal-impact assessments u l-leġislazzjoni delegata hawnhekk tiġi importanti. Il-fatt li il-politika tiltaqa' ma' liġi huwa xa kunċent importanti ħafna u tajjeb li ir-regolamenti jkunu tajbin għal kulħadd f'dinja ideali li ġijiet aħjar għandhom ikunu ta' benefiċċju għal l-nies kollha fl-Ewropa u anki għaċ-ċittadini. Is-Sinjura Bresso. Grazzi ħafna, Sinjor President. Dan il ftajim interistituzzjonali fl-opinjoni tiegħi hija aħbar tajba l-Unjoni Ewropea għax fi żmien ta' kriżi fej qed naraw x'nu l-kompetenzi wkoll l-istituzzjonijiet qed naraw li dawn il-responsabiltajiet dejjem jinfirxu. Nixtieq nirringrazzja rapporter sinjura Ebner u anki il-Shadow u tlet negozjaturi li tant ħadmu biex ikun dan il ftejim pożittiv jiena nemmen li dan huwa ftejim tajjeb naraw l-emendi qabel mal dak tal-2003 huma tajbin naraw il il-perspettiva soċjali u anki tal-SMEs huwa salvagwardjat hemm ukoll il-proċess leġislattiv li qed jieħu importanza anke l-impatt soċjali u ambjentali ta' kull qatt se jiġi evalwat matul il-proċedura. Dan il ftejm il-ġdid se jgarantixxi li jkun hemm trasparenza aħjar fin-negozjati u il-Parlament qed naraw li għandu responsabilta' ikbar fil-programmazzjoni ta' kull sena. ċaħġa li jilna saqsu għaliha. Fl-isfond ta' dan kollu jiena nista' ngħid li dan huwa ftehim tajjeb jirrappreżenta pass importanti fid-direzzjoni ta' Leaving Closer Union jew għall-inqas lista l-istituzzjonijiet aħna qed nistennew ħafna mill-xogħol ta' implementazzjoni l fitizzozzi se jibda minn għada li għandna naqblu l-kol fuqu. Sekonda waħda preżent, il-fatt li aħna jkollna regolamenti aħjar ifisser li l-ewwel li għandna nagħmlu għanneħħu il-bandiera ta' pajjiżna mpoġġu dak tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Pani Przewodnicząca, e, koleżanki koledzy, e, nie jestem takim. E, Grazzi. Grazzi, Signora President. Mela naqbel ma' kollegi ta' qabli jena kontent bil dak dak li għamilna, imma dispieċini li ma kienx opportunità biex niksbu l-ftajem komprensiv. Il-evaluazzjoni tal-impatt kella seħ taħt kappa leġlativa wahdanija u trid tkun iżjed il-testi tal-kompetitività għandhom jiġu enfasizzati. Jew se konna prinċipi ta' sussidjarjetà, jew se nkomplu nitkellmu dwar um, Eh, wasanna l-ċentralizzazzjoni tal-produzzjoni legali. Anki għal-Parlament Ewropew il-grupp li jaħdem fuq ir-riforma tal-liġi, dana jitkellem konstantament dwar il-riforma tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u bekk ma nistax nifhem dan li tiġri. Jiena ma tantx entuzjasta dwar dan il-ftehim bħal kollegi ta' qabli il onorevoli li jmiss, kontrarju, jiena kont entuzjast fil fatt dana kien wieħed mill-ola prioritajiet li xtaqt naraf dan il-Parlament u għadni niftakar il-President Timmermans meta l-tqajna f'Novembru tal-2014 meta skambjajna l-opinjonijiet u nista' nifhem dak li qed illum illi inti qed kellu ambizzjonijiet ola u ħafna minna konna jekk iżar realtà fil-fatt li ħafna minna ma kellna Eh, ambizjonijiet inqas fil-fat u bekk għanna l-lum kompromess kompromess illi inti t-referi għalih pala nofs it-tazza mimlija iżda naħseb kompromess tajjeb naħseb li dana il-tazza tista' imtela bl-implementazzjoni jiena kelli il-privileġġ li naħdem mal-relatori sul-Verhofstadt Jiena nasab li ħadem sew bħal kollegju li msejba tiegħu nasab li għandna ftehim tajjeb ħafna li nistgħu ndaħlu fisseħ u biex il-tassa tkun mimlija eżempju wieħed nista' nista' inneħi ftit minn mis-sentenza il pista amministrativ pereżempju. Dana u eżattament ta' opportunità għalina jekk il-Komissjoni kollu ikolla l-abilità u l-kuraċ li turi xieġri f'kull settur u kif iġibu ruħom l-istati membri, x-differenza bejn il-proposta mresqa u l-leġlazzjoni li għanna. U x'kien il-lat li għadda mill-parlament per ta' gold plating, naħseb li dan huwa sodisfazzjon għalija ħdejn dak li kontet infittex, naħseb li dan huwa dinja l-odda li nistgħu nużaw fidejna kif se ndaħlu fis-seħ ta' niftejim. Eh, L-Onorevoli Hawtala, Sinjura Hubna fil-rapport tagħha ġibdet l-attenzjoni għal bżon ta' iżjed disposizjoni sodi fuq trasparenza fil-proċeduri leġislativi. Jina naqbel ġimatej ilu fil qatal l-ġuri tal-affarijiet legali waslu għall-istess konklużjonijiet. Il-trasparenza hija komponenti essenzjali tal-leġislazzjoni. il ftejim huwa ta' bażi tajjeb għal tajba għall interazzjoni morali u legali bejn istituzzjonijiet Ewropej. ma naħsibx li dan il-ftehim fih innifsu huwa ma m'għandniex neqfu issa meta għadna eh, fin-nofs ta' triq ħan ispjega s-segwitu naturali għal leġlazzjoni ehm, aħjar hija amministrazzjoni aħjar. Jiena kelli l-opportunità li nħejji regolament abbozzat għal eh, amministrazzjoni effiċenti miftuħa tal-Unjoni Ewropea din għandha tiġi introdotta fix-xar id-dieħel f'din plenarja u l-Ministru jaf dan il-proġett taf dan il-proġett sewwa x'i kienet membru ta' din il-Kamra. Ta' il-proċeduri amministrativi jistaw naqsu il-komplessità u tati iżir kredibilità fil-ċittadini l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u jina sen kompli bl-sforzi tiegħi biex ikon amministrazzjoni aħjar. Eh, L-Onorevoli Eka. l-Unjoni Ewropea tikkontrolla l-sajt, il-bidja, il-negozju, għandkom il-supremazija legali, għandek il-servizzi eh, barranija, eh, għandek il-frontieri miftuħin tal-Unjoni Ewropea, tridu kolkom l-armata, tridu iżjed għawiet eh, fit-taxxa, l-ekonomiji ta'kom qed jikrollaw. Nazikom ftit parir tridu tiqfu dawn is-setat kollha jaqgħu taħt il-nazzjonijiet demokratiċi sovrani u mhux hawnhekk u iżjed malajr l-Renju Unit toħroġ minnaw u tieħu dawn is-setat barra mill-Unjoni aħjar. L-Onorevoli Pipa. Grazzi, Signora President. Jekk għandi nemmen ftit minn dak li intaqal qabli, hemm ħafna tħass hemm fuq xi tinkwita hawnhekk iżda meta nħares lejn l-labbot fil ta' trialogi. Ehm, sar ħafna timmement se jgħid li għamilnu għamilna nofs jew it-tazajja nofsa mimlija. Iżda jiena naħseb li importanti li konna l-SMEs li jkunu involuti li konna ftit iżjed indipendenza fi rigward tal-evalwazzjoni tal-kwalità tal-evalwazzjoni tal-impatt il-fiftemit eh, mal-Parlament li ħareġ mill-rapport ubna huma importanti ħafna iżda m'għandniex bidla enormi suppost kellna rwol ikbar għal hawnhekk għal gold plating. għanna bżonn ta' rwol iżjed għawi fil-evaluazzjoni tal impat ma nafx il lix il-Konsilu l parlament dajjef dan kien suppost kena lista ta' leġlazzjoni li din lista ġiet ma nafx għalix l-istituzzjonijiet dajfu dan il-punt fil tal-birokrazija Ewropea għandek trijalu minn il- il-votazzjoni mill-Parlament u bekk innaqqas il-tneħħi il-possibilità li konna trasparenza u dinja ta' ħasra kbira għax ċittadini Ewropej kienu jkunu iżjed ċari fil-gwad ta' x'qed isir minn min u fil-gwad ta' leġislazzjoni Ewropea naħseb li dan ftehim seta' jkun aħjar. Iżda se nkomplu naħsmu fuqu kejja da kollu. Signora President, il-ftejim internazzjonali li se nivotaw għada u ftehim tajjeb u għal-bazi tal- għal kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u hija aħbar tajba ċittadini Ewropej. L-għaliex għax eh, dan il-frejim namlu għacħara li aħna nieħdu kritiċi b'kull serjetà u li rridu naħdmu flimkien biex il-proċessi fit-tul jisiru aħjar, intejbu l-leġislazzjoni, namlu l-bidliet, nimiraw il-demokrazija eżjed. U għanna t-tini aspetta unek leġislazzjoni aħjar miex biss ma titrattax biex il-kwantità, il-numru tal-liġijiet li se kruċali hija il-kwalità tagħhom, per eżempju l ħarsin tal-konsumaturi u tal-ambjent u t-tip ta' dritti tal-bniedem, il-nis qed ifittxu U il-leġlazzjoni mill-istituzzjonijiet se tkun um, imkejla b'dik il-miżura. Il-kollega li jmiss. Signora Kaufman, signori, għada se nivvotaw fuq xaħġa li għanda tkun evidenti l-istituzzjonijiet Ewropej biex ikollhom il leġislazzjoni aħjar, il-proċeduri tal-aħjar, proċeduri tal aħjar proċeduri tal leġislazzjoni aħjar. Leġislazzjoni li għanda tkun tista' tidħol fis-seħħ u naqas il-burokrazija. U bekk ikonna prodott aħjar u naħseb li għadfa fadal ħafna xisir, anki jissa il-negozjati ġew immexin mill-luk Verhofstadt li huwa favur iżjed Ewropa. Iżda huwa divorzjat mir-realtà u bekk spiċċajna f'xi ħaġa li ma tirrappreżentax eh, sew u laqas jinsab hawnhekk in-noqqas ta' trasparenza f'dan il-proċess kollu kemm hu. Ma hemmx. Għandna nitalmu għal ġejjeni għanna inwarbu l-Europa antika u nilqaw Europa ġdida. L-Onorevoli Anderson. Mela dan u għaftajn bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha tipproduċi l-leġislazzjoni fil-ġejjeni fiha affarijiet tajbin u s iżda l-aħjar ħaġa li l il-proposti imresi mill komissjoni ma jkunx jistaw iwaqfu il-proċess tal-tfasil tal-liġijiet. Se jkodna wis eh, evalwazzjoni tal-impatt, għalix wis biex eh, ħaġa tajba li tamal analizi tal-impatt, Iva, ħaġa tajba iżda irridu naħsbu dwar l-ispejjeż għal produttur individwali pereżempju dawk li qed jipproduċu l-kimiċi perikolużi, iżda trid ehm, taħseb ukoll dwar il-fatt li ma jkollokx il-kimiċi hemm barra. Jekk ikollok wis evalwazzjoni tista' tipparalizza il-proċess u ma jkollokx riżultati. Il-kellim li miss. Grazie ħafna, Signora eh, President, kollegi. Nishtiq nabel ma dawk li jgħidu li mhumiex sodisfatti 100% ma b'dan b'din il-proposta. irna xinna namlu dan biss. Nistaw najdu li najdu iva għal ftejim għax huwa fondamentali u meħtieġ. Iżda ma nasibx li għandna nagħmlu hekk, ngħid ukoll li apparti dak li għandna fil-fdan il interistituzzjonali qed nistennew li l-tliet istituzzjonijiet jirrispettawhom kollha kull sena aħna niddiskutu il-rapport tal-Komissjoni fuq il-ħolqin tal-mekanizmi tajbin, fuq il-tfassil tal-liġijiet biex nirrispettaw il-dritt eh, komunitarju. Iżda għanna niprezentaw proposti tajbin, l-effetti tajbin finali. U għalek hija ħasra fl-opinjoni tiegħi illi minkejja l-insistenza u tal-grupp tiegħi u l-isforzi tagħna fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-impatt m'għandniex l-SMEs involuti. Issa fil-rigward tal-meta nlesu dan il-punt, il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta proposta leġislattiva fejn memx ma kienx hemm konsultazzjonijiet fuqa jew se naħdmu flimkien jew le. U xaktarx li t-tini pozizija possibli. Signora Ford, iż-żieda fil-kompetitività hija essenzjali biex ikonna ekonomiji eh, f'saħħithom u nsidu l-prosperità u jkollna iżjed xogħol u tkabbir irridu nneħħu l-birokrazija u naqsu l-ispejjeż eh, li l-servizzi pubbliċi u l-negozji jifacċaw meta jipprovaw jikkonformaw mal-liġi Ewropea dan il-tejm ġdid fejn se jkun l-Parlament u l-28 stat membru tal- tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea fejn se jaħdmu flimkien għal regolamenti aħjar tista' tajn iżda Il-xar li għadda il-Komissjoni Ewropea promettit li kunem settur, approċ settur settur um, biex innaqsu l-problemi involuti. L-ekonomiji tagħna ma jistawx jaffordjaw li dina tkun weda eh, vojta. Komissarju, Stati Membri, Parlament, għanna naħtmu flimkien, għanna ħanaħtmu flimkien biex biex eh, biex nżommu l-wedit tana. L-Onorevoli Svoboda. Signor President, ringrazzjak, Sir Vice President, Signora Ministru, jena il-President tal-Kumitat tal-Ġuri, xolna fost affarijiet oħra u li ntejbu l-proċess tal-proċedura leġislativa ħaġa pozittiva li għanna ftejim interistituzzjonali ġdida iżda l-Parlament Ewropew fil-passat diġà waqqaf ċerti aspetti, fatturi li ġew daħlu fis seħ biss mod parzjali f'dan il-ftejim. Għansemmi xiftit minnhom. L-evaluazzjonijiet tal-impatt dawn huma għoddot importanti biex, tevalwa l-kwalità tal-leġislazzjoni. Dawn l-evaluazzjonijiet jinkludu l-iżgurar il-leġislazzjoni ġdida ma toħloqx eh, pis eh, amministrativ kbir għall-utenti l-indipendenza tal-evaluazzjoni tal-impatt hija ta' priorità għolja għalina li ban taħliġ fis-seħ It-tieni ftehim ġdid jinkludi passi oħra pal per eżempju frigwa tal-implementazzjoni tal-atti delegati biss wara, dawn il-ftehim se jkun sħiħ Umbat għanna nizguraw li nimonitorjaw l-implementazzjoni ta' dan il-ftejim kollu kemmu għax b'dan il-mod biss nistaw nizguraw li konna strument funzjonali li wet ir-rwol l lek il-Kumitat Ġuri kif ukoll mal-Kumitat EFCO tal-Parlament Ewropew se jimmonitorjaw it-dħul fis seħħ ta' dan il-ftejim permezz tal-rapporti tal fuq l-inizjattiva propria u oħrajn. l onrevoli Radef. Grazie ħafna, Signor President. Signori, jidir li li stajna wasanna l-ftej maħjara xi test li għanna qoddimna u għacċetta iżda mhuwiex biżejjed. Għanna bżon ta' liġiet li huma eżiet sempliċi, eżiet minn li nżidu l burokrazija ċittadini u għal-negozji. Revizjoni annwali tal-PIS jgħamot hija mod kif nistaw niformaw l-evaluazzjoni tal-xol tal-istituzzjonijiet u bekk naqsu l-tensjoni fuq l-SMEs. Nistaw niddisigu bejn il-PIS amministrativ u anki l-atti leġlativi tal-istati membri. U bekk inkunu nafu fej tinsab il-problema għax l-istati membri jinsabu fil-qalba tal-problema u għanna natu iżjed importanza l-leġislazzjoni ġdida dwar il-kompetitività. Għanna insibu mod biex eh, naraw l-impatt fuq l-SMEs. l iżjed importanti hawnhekk huwa dak li jiġri fid-dinja attwali dinja reali u nixtiequ li dana jidħol fis-seħħ u konna leġlazzjoni aġġornata il-kellim li jmiss. Għawnek ma ħadux in konsiderazzjoni l-effetti tal-leġlazzjoni fuq l-SMEs dawn huma l-bażi tal-ekonomija Ewropea għatu xogħol il-80% tal-ħaddiema fil-privat. Il-leġlatur responsabbli jrid jieħu in konsiderazzjoni tal-interess tagħhom Hawnhekk qed nitolbu l-evalwazzjoni tal-impatt tal-leġlazzjoni fuq l-ugwaljanza sesswali iżda għanna nizguraw li jkun hemm ugwaljanza u natu importanza. Issa frigwat tal-liġijiet, għat-leġislattivi, l-kwalità hija iżjed importanti mill-kwantità u bekk nittamaw li dal-waqt naslu għal gijottina frigwat il- leġlativa biex naqtaw il-leġlazzjoni mhux meħtieġa fuq livell nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni Ewropea u dan jkun ta' benefiċċju għal ċittadini kif ukoll jagħti iwassal għax-xogħol għal kulħadd issa. Catch the eye. Sur Caputo. Grazie ħafna President. Jiena naħseb li din hija bażi tajba biex niżviluppaw azzjoni trasparenti għall istituzzjonijiet blan l-ingliġ nleġlaw aħjar fl-interess ta' ċittadini tal-Unjoni. Id-deċiżjoni biex ikonna skambju tal-opinjonijiet interistituzzjonali hija tajba. Importanti li nużaw l-istrumenti kollha a dispożizzjoni biex nleġlaw aħjar. U bekk l-evalwazzjoni tal-impatt, il-konsulenza pubblika u mal-partijiet interessati, l-analizi partikolari biex ikonna eh, proċessi tal-leġlazzjoni informata. U bekk għanna jkonna t-tip tal-iskambju tal-informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u dina hija ta' pass il-qoddim. U bekk hemm bżonn ta' iżjed aċċess reċipriku għall-informazzjoni biex ikonna ugwaljanza fit-trattament ta' il- leġislazzjoni biex fejn nirrispettaw il-nirrispettaw id-dritt li nleġlaw tal-istituzzjonijiet. Mela, l-kollega li jemes, il-tfasil tal-liġijiet fil-Unjoni Ewropea ġiet imqabla mal-billi tmur bir-rota. Eh, u aħna għamilna ħafna minn dan hawnhekk eh, hawnhekk fl-Unjoni Ewropea kellna 40,000 atti differenti tal-liġijiet ħadd ma jaf in-numru tal-liġijiet hemm ħafna nis li qed fuq dawn fil-Kummissjoni għanna 33,000 ehm, impjegati amministrattiv dan ir-rapport iffakkarna dak li ġie miftiem fil-bidu fl-Unjoni Ewropea għanna nilleġlaw biss meta jkun utli u biss skont iskala meħtieġa. Din hija linja gwida tajba lina u ħaġa tajba li niftakruha. E, sibt xi sibt dwar l-Unjoni Ewropea. Il-kollega Preda. Signor President. Tlet eh, l ewlenin dwar dan il program dwar il-leġla aħjar u l-ħsieb istituzzjonali warajh. Mela, aħjar f'liema mod u fit-tili għal Fisem, li ma interessi għawnek qed nitkellmu dwar l-interessi tal-kumpaniji multinazzjonali l-kbar. U għaliex din il-kriterja illi inatat tant importanza dina se teleb eh, il-kriterji soċjoambientali, dina se tikkontribwixxi għat-titjib tal-ċittadini tal-ħajjiet ċittadini tagħna. Isa timponi iżjed livelli, iżjed saffi fuq it-ħejjija tal-leġlazzjoni tikkonċentra iżjed setat fidejn il-Komissjoni u ma tagħtix iżjed setat lill-kolleġlaturi ġifieri l-membri tal-Parlament Ewropew. Jiena mħasseb ukoll li illi dana mhux qed se jgħaddi eh, fir-realtà trasparenza l-aċċess għad dokumenti jibqa' problema. Nafu illi id-deċiżjoni tawlinin jittieħdu fil-deljiet u dawn huma l-qawwiet li seġu fit-qatotwati mill dawn dan il-programm. Sur Castaldo. Aħna fil-bidu ta' dan id-dibattitu aħna saqsejna tazza nofsa għajja u nofsa vojta, dan skont l-opinjoni tija kiena naqbel ma dan li huwa nofsa vojta, iva kien hemm passi l qudiem pereżempju il-tema tal-programmar u l-evalwazzjoni tal-impatt, iżda mbagħad trid tara min se jagħmilha għal il-Komissjoni. Issa fil-kwad tal-SMEs punt um, għal-qalb hawnhekk tagħna iżda Ma rridux illi kolla illi jkollna zibel ta' trojja wara il-ħarsin tal-SMEs. U minn flokket qed ngħidu l multinazjonali l gbara għandna kritiċi f'rigward ta' proċeduri hawnhekk. M'għandniex mandat fuq il-kwistjonijiet eh, partikolari f'rigward tal-Parlament, dina ma kienx l-aħjar għażla, nitolbu għal iżjed uh, trasparenza fit trialogi u koll. Għanna nżomu maċċattati trattati il-prinċipju ta' trasparenza u responsabilta politika miex negozjabli. Sinadinos. Onorevoli Limes. Grazie ħafna, President. biex nkunu nistaw ntejbu ġifiri eh, it-tfassil tal-liġijiet, tal li kiku inti ikon fil-ewwel sena tal-kors ta' liġijiet kostituzzjonali dan li kiku kien ikun eh, titlu sabiħ ħafna għal xi eh, teżi imma aħna ma wasalniex għadha għal prinċipju ta' proporzjonalità u sussidjarjetà dejjem nistgħu nsibu kontra proposta l-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipji il-proposti mresqin mhux dejjem jirriflettu id-desiderata u il-xewqat ta' kumitati individwali għannek fil-Parlament u ovvjament di miex xjenza eżatta wara kollox u tista' tiġġeġenera sempliċement eh, isaf xjenza sperimentali. U għall esperimenti ovvjament wieħed għandu bżonn eh, is-suġġetti bħala guinea pigs. Mela, issa l-onorevoli Junis. Jina nishtiq u kol najt eh, nfakkar eh, zoċa fajt li huma importanti għalija ta' dan il-ftejm l-ewwel net. Għall-ewwel derba qegħdin nwafqu proċediment permezz tal ma l-Kummissjoni tkun tista' tirrispondi għal proposti illi jiġu ġifi proposti ta' atti minn dan il-Parlament u dan il-ftejim jistabilixi tlet xhur biex hekk il-Kummissjoni tista' tagħti tweġiba u segwitu għal proposti illi jħorġu minn dan il-Parlament. U l-ek dan huwa punt importanti ħafna skonti għax nafu illi bosta drabi il-rapporti ta' inizjativi u ta' proposta leġislattiva illi joħorġu mill-Parlament Ewropew x'imdaqqiet e, eh, jibqaw fil-kxaxen tal-Komissjoni, isom imutu emmek. U għalek nasib din proposta importanti ħafna anke għattini punti sen semmisa biex jek ikonna iktar ħila biex ikonna ċess għall-informazzjoni, għal-dokumenti u inkunu nistaw anke pal parlament naslu għal għat aħjar mal-Komissjoni kuna relazzjoni ta' aħjar bejn il-Komissjoni u l-Parlament u da' se favorixxi ħafna il-proċess legislativ. Grazzi ħafna. Marjas. Issa l-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, President. Jina ta' spiss kritikajt il-Komissjoni għal burokrazija. U jina bħala nara bħala gwardjan ta' Trojka u eh, istituzzjoni ta' Trojka l-Kummissjoni, però issa inkom rajtu l-burokrazija ġdida illi se tinħalaq minn mod ġdid kif e, kif se aħna se nfasslu iktar liġijiet, inkom rajtu anki fuq livell lokali dan il-mostru burokratiku li se noħolqu. Nati eżempju, meta niġu għall-assistenza lokali. Wieħed per eżempju jista' jitkellem fuq Tessaloniki. se bil-forz wieħed ikollu ikollu tip ta' kuntratt partikolari taħt it-titlu ta' provista libra ta' servizzi u jina wisq nibsa illi se jkun hemm regoli stretti wis li jfisser illi maħnus se jkunu nistgħu jkollna provista ta' servizzi se jkun diffiċli ħafna illi niksbuhom u jkonna assistenza lokali. Kien ikun hemm ħames paġni ta' istruzzjonijiet u regoli regolamenti issa hemm ħamsin. Għaw xed nagħmlu l-ewwel ġodjarna stess. Is-Sinjura Lucas, għadilek il-kelma. Yes, it was. Sì, grazie, Presidente. Grazie ħafna, President. Għad, Signora Lopez, il-bicċa l-kbira tal-ċedin tal-Unjoni Ewropea jafu li l-Unjoni Ewropea miexi istituzzjoni demokratika u ma tistax tkun istituzzjoni illi eh, tpoġġi il-ħlas ta' dejn qabel il-manteniment ta' servizzi pubbliċi u jobligaw il-ħaddima tagħna illi ċedu għal drittijiet tal-xogħol tagħhom u eh, biex ek ikunu jistaw iktar jagħtu lir-rifuġati. U għalhekk għandna bżonn naraw li konna Ewropa li kollha bħala sinsla tagħha il-klassi tal-ħaddiema biex ikunu jistgħu niddefendu drittijiet tagħhom qudiem dim eh, dak li huma l olakiki Imma aħna illum din il-liġi m'għandniex din il-possibilità għax il-Parlament ma jistax jaħdem bħala il-Kamra Rappresentativa tal-Rida Popolari għax dan il-ftejim muxen ħlif ħafna eh, setat u burokrazija li bqaġġiet eletta dik tal-Komissjoni ġefiri fantasija ta' Weber eh, ta' dominju neoliberali. U għalhekk din il-liġi għalina ma tħares biss l-interessi ta' suq u ma tajċen fuq id-drittijiet u libertajiet ta' dan il-Parlament Laħna aħna ma rridux nċedu. Grazzi. Issa nagħti l-kelma l-Viċi President Timmermans. Xi ftit kummenti fuq dak li smajt mela issa. Dawnet. Jira ma nistax nifhem kif xi ħadd jista' jgħid illi jekk nagħmlu xi ħaġa favur l-SMEs hija politika neoliberali. Ma nistax nifhem Jekk nistgħu najnu lil l-SMEs fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi, biex ek in-nies illi ġestixxu dawn l-intrapriżi żgħar ikun jistgħu ġestixxu l-intrapriżi l-kummerċ tagħhom, negozju tagħhom minflok jgħaddu ħafna sigħat ta' amministrazzjoni, jistgħu forsi jingaġġaw iktar nies. U dan kif qed inkunu allura neoliberali jekk aħna se nħolqu iktar impjiegi fl-Unjoni Ewropea tagħna se konna nibdew bl-SMEs. Aħjarek, m'hemmx oħra. U għalek, dan il-program, dan il-ftejim, e, tina konċentrazzjoni oħra. Xi fisser tkun SMI għaliex għax ma jistawx jiddefendu ruħom bħal korporazzjoni tal-kbar e, f'dik il-buzziqa ta' Brussell u għalek jina nemmen ta' soli għanna bżon nikonċentraw li natu lajnuna l smi biex jek ikunu aħjar mill-jumma. Nġa t-tini punt, issu doħa e, xitat ħafna imma wis jibza illi forsi eh, se jġib il-ġabla fuq saqajħ. U eh, għatjajt illi għet naqsu l-standards ambientali, etc. Imma jena sfidajt il-grupp tiegħu għal darba darbtejn, jekk joġobkom tuni eżempji fejn din il-Kommissjoni ħarġet proposti illi waslu għal standards soċjali u ambientali imnaqsa anki anki żewġ għażliet laqqas waħda. Allura qabel ma ta' ruħu wisq forsi għandu bżonn jitkellem mal-rfija tal-grupp tiegħu tal-ħodor biex ikun nafesaċ din ngħidu. Nala billi nirrepeti b'mod ċar minn li illi għalija dan huwa bidu ta' proċess. Il-mod kif aħna se nimplementaw din il-politika dan l ħtejim se juri li jekk aħna nix kapaċi illi ikonna leġislazzjoni ġdida maħniex qed ngħidu biss li konna inqas eh, regolamentazzjoni fuq livell komunitarju qegħdin ngħidu wkoll li b'mod razzjonali, b'mod loġiku, ġifiri kun tajjeb ekonomikament, soċjalment, eh, anki favur l-ambjent, innaqsu l-burokrazija għax hemm 28 regolamenti differenti u nipprovaw li konna soluzzjoni komuni Ewropea din ukoll tfisser regolamentazzjoni aħjar u l jiena gburi tal-fatt li aħna wasana dan il ftim U s-neġan nirrepeti ruħina xtaqt li forsi konna kemm xejn iktar ambizjużi, imma dan jirrappresenta l-konsens fost let istituzzjonijiet u ta' perspettivi politiki differenti u għalek jina nemmen illi ek dan huwa il-bazi tas-so biex ikonna reglamentazzjoni imtejba krontollata mill-dinja esterna x'aħna se nkunu ferm iktar trasparenti, impenjati minn u aħna se nużaw il-ħiliet tal-plattaforma Refit biex hekk inkunu nistgħu noħolqu dik l-imbottatura neċessarja biex hekk fil-futur speċjalment l smis ma jkollhomx biżijiet eċċessivi ta' regolamentazzjoni bla bżonn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa Grazzi l-Viċi President Issa nad il-kelma l-Sinjura Pleshert. Ħafna minnkom tkellimtu fuq l-importanza tal-valutazzjoni tal-impatt u iva jina perswaza il l-valutazzjoni tal-impatt se saħħa il-proċess ta' ħita' deċiżjoni fil-Parlament u fil-Komissjoni kif ukoll fil-Konsillu hekk l-istituzzjoni ikunu jistgħu jimplementaw aħjar il-leġiżlazzjoni f'fażi bikrija. Importanti li wieħed jgħid ukoll, però illi l-valutazzjoni tal-impatt ma jridux ma jmissomx jilimitaw ir-ruoli tal-kolleġislaturi fil-Parlament jew fil-Kunsill. Imma hemm biss hemm bżonn iservi biss bħala strument li jiena għalhekk jiena naqbel miegħek Sur Corin illi valutazzjoni tal-impatt iva aħjar għax fl-aħħar mill-aħħar huma l kolleġislaturi illi se jieħdu deċiżjoni politika. Imma ovvjament jekk ikun aħjar, jekk ikun tajjeb il-valutazzjoni tal-impatt aħjar ikun għal proċess deċiżjoni. Mbagħad eh, tkellimna fuq il-gold plating. Jina nista' ngħidilkom għal dawk li għar responsabilitajiet tal ta' Ewropea dik li trasposizzjoni tal-leġislazzjoni komunitarja huwa importanti illi aħna kollha kemm aħna ikonna stampa ċara ħafna fuq l-aspetti tal-leġislazzjoni nazzjonali Illi huma ta' natura Ewropea u li ma' aspetti huma riżultat ta' konsiderazzjoni nazzjonali. U fl-iftejjem da jgħidu ċar, fit-tfassil attwali stajna nisimaw xoqat tal-Parlament Ewropew l pożizzjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali bir-rwol speċifiku tagħhom fil-proċess tal-leġislazzjoni na naf li Sur Peter Ritt eh, imur li fuq il-gold plating ma jina nittama illi jaċċetta illi aħjar tazza kif qal il-Viċi President eh, Mimlija, nofs Mimlija, hija aħjar u tajba xorb. Issa, Sinjura għadinovi u oħrajn semmow l-importanza ta' iktar trasparenza. Jiena dat innejtu u kol qabel u nixtieq nerġa' nirrepeti ruħi issa illi taħt il-presidenza Olandiża aħna u koll se nibdow bżoċ dispożizzjoni importanti fil-ftehim reġistru għall-atti delegati kif ukoll id-database għal situazzjoni attwali tal-fajs leġislattivu nittama l-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni se jieħdu passi simili u jippermettu li tissaħħaħ trasparenza ta' l-Unjoni kollha kemmi. Issa fuq l-SMEs nasib il-Viċi President tal-Kummissjoni kien ċar ħafna meta tkellem u jina naqbel ma' Sinjura Vicky Ford għanda raġun għanna bżon ta' sow noħorġu bir-riżultati ta' dak li wedna u aħna eksa se naġixxu. U qabel ma nala, eh, President, nixtieq nħodin l-opportunità nirringrazzja il-negozjaturi eh, kap Sur Gifer Hofstadt u il-Viċi President Timmermans kif ukoll il-Ministru Schmidt tal-li u dan il ftijim u nixtieq nirringrazzja l-rapporter il snjura Hubne u l-kollegi tagħha Eh, fil-komitat għal ħidma tagħhom. President, jina nistenna illi nil-kolabra ħafna mal-Komissjoni mal-Parlament fuq dan il-fajl. Grazzi ħafna, Signora Ministru, Onorevoli Ministru, issa Signora Hubner. Zoċ minuti biex nindirizza iż-żewġ istoniet li huma hawnhekk il-lum u nixtieq nirringrazzja rappresentant rappresentanza tal-Kunsil tal-Presidenza Olandiża kif ukoll il-Viċi President Timmermans bħala rappresentant tal-Kummissjoni fuq dan il-fajl fuq it-tfassil aħjar tal-liġijiet u jekk naħmu fuq l-implementazzjoni f'kollaborazzjoni mill-qrib u jekk nimpenjaw ruħna biex ikollna implementazzjoni aqlija, hekk inkunu nistgħu forsi mhux pasta ġgant, forsi kif attint sur Viċi President, imma kif qalu bosta kollegi illum permezz tal-implementazzjoni nkunu nistgħu nagħmlu xi passi l qudiem dejjem għat titjib tal-ġilazzjoni tagħna kif kontattajt int nistgħu l-lin minn dak li hemm fi dokument Għalhekk il-Parlament huwa impenjat impenjat smajna il konsilet jibda id-debattitu fuq l-implementazzjoni si jżgura l-implementazzjoni tal ftijim kollaborazzjoni rib ħafna mal-Parlament kif ukoll mal-Kummissjoni u aħbar tajba dina lina. U aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew importanti wkoll li nimxu qudiem eh, fuq eh, tfassil aħjar tal-liġijiet biex ikun hemm igwaljanza fost l-istituzzjonijiet u kien hemm passi meħodin biex intejbu l-iskambju ta' veduti informazzjoni bejn il Konsil u l-Parlament Ewropew nabżon niżviluppaw din il-kooperazzjoni ulterjuri u għalhekk it-trasparenza ta' proċess ta' ħita deċiżjoni għal volja huwa rikonoxxut hemm bżonn ta' iktar segwitu fil-fass ta' implementazzjoni u issa kif intqal, aħna għandna bżonn nimplementaw dan il-ftehim interstituzjonali fuq it tfassila ħadd tal-liġijiet tal mod maniera biex hekk inkunu nistgħu nżidu mal-valur ta' dan l-isforz konġunt lejn liġijiet aħjar u le grazzi minn ġdid lil daw kollha li kienu involuti fl-istituzzjonijiet u jina nittama u koll illi għada ikonna uh, eh, tmim eh, pozittiv għal dan eserċizzju kif għattint President dan huwa biss bidu ta' sforz konġunt b'saħħtu għall-implementazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Hebner. sibt li kon Sibt li kont li dan kien se jbidu xi sabiħa u x'vera sentenza sabiħa mill-film Casablanca issa u id-dibattitu u